apologies for this delay. Um, some of you might prefer to start without the... Forsi tixtiqu li nibdew minn ma jkunu għaw il-soċalisti, izda jina nifem li il-soċalisti dal waqt jaslu, ġejjina unnek mil beni liħor. Allura kjo ġobkom stennew ftit mija l-minuta oħra un bat nkunu nistaw nibdew. Okay, I think we've waited long enough. Uh, Tajjeb naħseb stennejna biżejjed. Irridu nibdew din il-laqa. Jiena il-president li xil l-iktar membru fil-parlament. fil nishtiq nixtieq infakkarkom lan ta' din il-laqa. Ġifieri nwafqu buro il-ċer u l-viċi presidenti ta' dan il-Kumitat Speċjali skont ir-regola wieħed disa wieħed. Issa ġala darba jettek nixtieq nistaqsi jekk hawn xi ħatra għal President tal-Kumitat. Iva. Grazzi, Sur President. Jien nixtieq naħtar lis sur Wolf Klins. Sur Wolf Klins ġi nominat, għaw xin nominazzjoni oħra għal-komitat, għal-president tal-komitat? Le? Sur Klins, taqbel inti illi tkun il-president tal-komitat? Tajjeb. Mela allura. Mela allura jgħid il-president Nishti nejt li inti maħtur b'akklamazzjoni. Nifraħlek sur President, tista' tiġi hawnhekk. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Wahl, wir kommen jetzt zur Wahl der vier Kollegi, Signori, issa irridu naħtru l-erba fiċi presidenti tagħna. Biex nibdew, nixtieq nitlob ir-rappreżentant tal ipp is-Sur Bonsignore, il-min inti tissuġġerixxi għall-grupp tiegħek. Tajjeb, grazzi sur President, il-grupp tiegħi bħala Viċi President jgħat jipproponi l kollega Ivanova. Apparently the uh, it didn't work. Are you ready to uh, accept the nomination? Intom lesti li taċċettaw din il-nomina għal grupp politiku? hawn xi kandidati oħra? Dikjarajt l-interess eh, finanzjarju tijak kif għandu jkun, iva. Allora sa nissuġġerixxi li aħna ninnominaw li sinjura Ivanova b'akklamazzjoni. So, congratulations, Mrs. Ivanova. You... Nifraħlek, Sinjura Ivanova, inti l-ewwel viċi President u nitolbok biex tiġi tpoġġi hawnhekk grazzi. We come now to uh, the nomination and... Issa, il-nomina tat-tieni viċi president. Stephen Hughes, inti sert il-nomina l-kandidat għal Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi, surċer, Iwa. Jena nishti nil nomina l signora Liza Jakonsari. Fejn edha bil-edha, Iwa, emmek, għara fejna. Nishtiq nistaqsik inti lesta li taċċetta din il-nomina? Inti u li dikjarajt l-interess finanzjarju tijak kif għandu jkun? Tajje, tajjeb wis. Għam xie kandidat iħor? Le, ma jidix li mela għal kas, mela l-darboħra b'akklamazzjoni. So, congratulations, you are now the second Nifraħlek inti it-tieni viċi president. Mara jkollha ngħid. Issa ser niprofa nipronunċa ismek kif għandu jkun. Issa ser naddu għal ħatra tat-tielet viċi president raġel din id-darba. U dan ser jinnomina Sven Gigol għal ħodor. Jiena nixtieq nipropon il-kollega tiegħi Pascal Kanfan għaliex huwa żgur ser jagħmel kontribut eċċellenti għal dan il-komitat. Sur Kanfan, inti taċċetta il-ħatra? Inti lest? Iddikjarajt l-interess finanzjarju tiegħek? Tajjeb. U għal darbohra nistidinkom biex ninnominaw b'akklamazzjoni. Sur Pascal Kanfen u għattilet viċi president u issa l-aħħar viċi president, ir-raba viċi president Nikolaus Ċuntis ser jinnom ser jaħtar il-raba viċi president. Jiena et niproponi l-sur Miguel Portas li għad bil-qeda unek dejk, mela l-lura. Nti taqbel ma din il-ħatra? Naċċetta u prezentajtu ukoll id-dikjerazzjoni tal-interess finanzjarju tiegħi. M'hemmx kandidati oħra? Mela allura b'akklamazzjoni. Nistidinkom biex taħtru l-raba president ta' dan il-komitat. Grazzi. Kif tafu din hija laqa formali li qed twaqqaf din l-organizzazzjoni. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-li aċċettajtuni bħala president. Jien se nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex niżgura illi blajnuna tal-raba tal-erba viċi presidenti, il-rapporters, il-koordinaturi biex namel jina dan il-komitat ikun wieħed ta' suċċess. Nixtieq ngħidilkom l-ewwel laqgħa ta' koordinaturi ser issir nhar it-tnejn ġewwa Strasburgu mill ħamsa u nofs sas sitta u nofs. Jiena nistieden il-gruppi kollha politiċi biex ikunu żguri jiżguraw li huma ħatru fil-ħin, jaħtru fil-ħin il-koordinaturi tagħhom. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu din l-ewwel laqgħa ovvjament f'din il-laqgħa aħna ser nitkellmu dwar il-pjan ta' ħidma tagħna u l-passi li jmiss L-ewwel laqa ta' dan il-kumitat ser ikun fl-4 ta' Novembru mill-10 sa' nofsija. Staqsewni biex naddilkom komunikazzjoni illi l-lum hemm laqa miftuħa tal-koordinaturi ikon mal-Kummissarju Charlie McRivy li ser tibda fil-11 ġewwa ESP fil-bini liħor. It-tielet solar 3 E2. Min jistiq jattendi din il-laqa mal-komissarju din il-laqa hija fil-11. Grazzi u narakom dal-waqt. All right. Sorry. I... Skużawni, imma għadhom kif għaluli li Sur Goebbels, Goebbels jitkellem u ovvjament jista' jagħmel dan. Grazzi, ċer, permetti li nibda billi nifraħlek fissem il-grupp tijaj u fuq livell personali u nixtieq nirkongratel għal viċi chairs ukoll hemm il-ħames punt fuq l agenda lew bi affarijiet oħra jiġifieri aħna għandna Nieħdu l-ewwel laqa bħala opportunità sabiex nidiskutu il-programm ta' ħidma tagħna. F'din l-awla dejjem kellna l-assistenti eh, li enuna inħeju l-affarijiet u għanna dokumenti u koll li eh, ġewim asma lilna u ismek dġa eh, diġa kien imnizzel fuq id-dokument qabel ma inti ġejt votat bħala iċċer u hemm il-programm ta' ħidma l-14 xahar ġejjin U iva dawn huma indikazzjonijiet, biss indikazzjonijiet li sejnuna fix-xogħol ta' koordinazzjoni tagħna nixtieq nemmen u nittama li hemm xi ħadd li qed jieħu ħsieb ir-rapport aħħari tal-Kummissjoni tagħna għalhekk nixtieq jiena nisħaq fis-semm il-grupp tiegħi li għandna bżonn li jkollna riflessjoni fuq il-prinċipji li jgwidawna, ġifiri li se jmexxuna f'dan il-Kumitat Speċjali għandi 10 snin jiena esperjenza f'dan il-Parlament, jiena kont parti minn erba kumitati speċjali u kont ċerta wieħed minnhom u jiena naf kif eh, il-Parlament jaħdem U l-ikbar periklu u li noħorġu bil-rapport mbagħad jispiċċa fid-dustbin. Rapport fuq il-kriżi finanzjarja u soċjali diġa kellna ċitużana minn dawn ir-rapporti rridu noħorġu bi konklużjonijiet li se jkollhom effett fuq ix-xogħol leġislattiv tagħna l-Parlament Ewropew huwa korp leġislattiv u dil-ħaġa tamilna b'saħħitna u fuq livell personali nixtieq nipproponi li għal darba nirreflettu fuq tip differenti ta' struttura għal xogħolna Jiġifieri kif se norganizzaw xogħolna għanna ħafna reporters li għandhom ħafna ħiliet, hemm ħafna kollegi li se joħorġu bi proposti li naħseb ħajkunu tajbin. Imma jekk aħna nixtiequ noħorġu bi proposti li se jkollhom effett barra mill dan il-korp sempliċi, mela naħseb li għanna bżon nikkonsidraw l-istudji mill-universitajiet, u stu rapporti ta' livell oli. Issa għanna il-Kummissjoni il-Kumitat Speċjali li ġi imwaqqaf kienem ħafna esperti li faslu il rapport mal-sew, ir-rapport li kellu effett madwar id-dinja kollha U ċentri kollha finanzjari kellhom uh, jagħtu każ lil dan ir-rapport għax ma kienx bizzejet li noħorġu bi rapport, rapport li ġi infassal mill-politiċi, mil jina politiku għalek ma nixtieqx li ngħid affarijiet kontra l-politiċi. Imma ma naxtieqx li il rapport eh, tagħna dan jispiċċa fl-iskart għalhekk qed nagħmel proposta tiegħi illum mhux qed nistenna li inti ċert weġibni illum tista' tiddiskuti dan il-punt mal-kollegi tiegħek fil-burro. U forsi jista' jkun hemm arfin esperts ta' livell qoli li se jgħinna f'xogħolna. Grazzi ħafna Sir Goebbels, grazzi ħafna għal eh, dik l-isqarrija u l-punti li inti għajjemt. Nista nassigurak li vera nixtiequ li kulħadd ikun involut f'xogħolna ġifiri kulħadd li jista' jajna sabiex ix-xogħol li jkun wieħed li jista' jkun effettiv u li jista' jikseb importanza u eh, li eh, se jiġi notat u mhux mbagħad eh, jispiċċja ffajljat x'imkien u għalhekk aħna kumitat speċjali għax fil-kumitati permanenti pal per eżempju ekon l-affarijiet huma differenti għax eh, dan is suġġett ma jaqax taħt il-mandat tagħhom mandat li huwa speċifiku ħafna. Iva, irridu naraw kif aħna nistgħu eh, nagħmlu l-affarijiet u naħdmu fuq l-affarijiet li huma importanti ħafna u kif nistgħu ninkludu l-esperti wkoll. Irridu noħorġu bi soluzzjonijiet għabbażi tar-riċerka. Aħna bħalissa kull ma qed eh, naraw nagħmlu palissa qed inħarsu lejn l-ewwel abbozz ta' programm u mbagħad meta l-koordinaturi u rapporters differenti eh, jaslu sabiex jiddiskutu l-affarijiet u mbagħad iridu jitlu fiktar dettal hemm eh, is-Sur Bogus li jixtieq skużawni, Sur Borgesio jixtieq jieħdu jieħu l-mikrofonu. Jiena naqbel, jiena naqbel ma dak li qal il-kollega tiegħi nixtieq ukoll nisbet l-attenzjoni tal-membri tal-komitat u tal-buro dwar il-ħtieġa mhux biss l-opportunità, il-ħtieġa li nitfu l-attenzjoni tagħna fuq ir-rikjesta ta' kollaborazzjoni biex aħna ma ninsewx il dawk il-ftit esperti illi basru il-kriżi finanzjarja. Dankeschön, Herr Bonsignore. Grazzi ħafna. Isur bon signore. Mike. Grazzi, Sur President, anka jien naqbel u ninaqat ma dak li talab il-kollega minn Lussemburgu. Jiena konvint illi għanna bżonn ukoll ta' uh, input estern Apparti dak intern ovvjament naf kollegi li huma kompetenti u naf uħut li jistgħu jagħtuna eh, jagħtu l-kontribut tagħhom. Dan huwa kompetu diffiċli. Jiena naħseb illi eh, affrontajni sissa mhux b'mod daqshekk adegwat għandna kriżi finanzjarja, kriżi ekonomika. U wasl ġejja wkoll eh, kriżi kbira tal-postijiet eh, tax-xogħol. Irridu aħna rridu nkunu nafu li għanna għajnejn kulħadd fuqna u l-iktar għajnejn il-pajjiżi tal-Unjoni. Aħna rridu biss natu eh, tweġiba tal livell oli. Nixtieq ngħid jien illi bħalissa qegħdin nitfgħu ħafna affarijiet taħt it-tapit. Jekk rridu nagħmlu ħidma ta' sew tajba, rridu nollu t-tapit u naraw xem taħtu. inti sur President ser kollok l-appoċ biex eh, aħna nkunu nistgħu naffrontaw din il-kwistjoni u nagħtu tweġibiet ċirqa lill-kumitat. Grazzi tal-ħidma tagħkom u tal-ħidma li ser tagħmlu. Grazzi, sur Bazinjor, sur eh, Palishmet. Grazzi, ċer, Mr. Pizalik illi il-grupp ta' għalde edin jappoġġawk ovvjament bil-qalb kull pass li tagħmel ma naqbilx mal-kollega uh, Robert Goebbels u ħabib tiegħi ma ma naqbilx miegħu. Eh, m'għandikx tesaġera, Robert. Għamilna ħafna xogħol flimkien u għamilna xogħol tajjeb flimkien. Imma E, e, e, fil-xaħat għal jina fil-interpretazzjoni smajt li rapporti spiċċaw fil-dazbin ma naħsibx flek konna minna ħafna xol tajjeb trement konna minn qoddimnet li nitrattaw leġislazzjoni diffiċli u aħna għadna għedin naħdmu tajjeb il-traduzzjoni ma kienieċ tajba forsi mela għarrajt biex nala sur president nistaw nistennu sanarit tnej biex niddiskutu fid-dettal ta' xanna namlu fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi. ħanitkellem bl-Svediż il-lingwa tiegħi. Tejt il-kalima, l-ewwel nifraħlek eh, li l-kull viċi presidenti l-oħra tal-li ġejtu eletti. Naħseb kif għal ċer il-President mill-bidu aħna għanna ħafna tama f'dan il-Kumitat Speċjali. Irridu naħdmu veloċi u noħorġu bi proposti ta' kwalità tajba u bxol ta' kwalità għolja u dan huwa raġuni li għedinaw il-komitati permanenti eh, eh, palissa fil-parlament edin jaħdmu fiħdan il-xolom li huwa definita. Aħna xolna huwa ta' tip differenti e, u ekonomiku finanzjarju. Il-krizi fix-xogħol, il-krizi eh, prezenti hemm firxa aktar wiesa, rrid nisaw nħarsu lej il-kriżi fil-produzzjoni, fil-proċeduri ta' produzzjoni, per eżempju. f-soċeta fejn m'għandniex prospetti ta' xogħol fit tul Nistaw nitkellmu ġviri dwar il-xogħol, dwar il-finanzi, dwar il-kussjonijiet soċjali. Dawn kollha huma marbuta ma' modell sostenibbli għas-soċjetà u naħseb irridu inħarsu lejn programm ta' ħidma tagħna b'dan f'moħħna. M'għandniex Inkunu jisna eh, xie eh, imponuti fuq il-komitati l-oħra. Grazzi ħafna jiet ċer Jider li għawnek tiġa kena l-ewel skambju ta' opinjonijiet fiħdan dan il-komitat u qed nara minn dawk li qed jitolbu il-mikrofonu li hemm interess kbir fix-xogħol li aħna se jkollna li hija fiha nfissa xi ħaġa pożittiva ħafna u nista' nassikurakom illi kollha se jkollkom l-opportunità li tagħmlu l-kontribut tagħkom. Pero illum għan ħin għanna ftit ħin u għalek jiena nissuġġerixxi li kull minħu l-mikrofonu ma jitkellimx għal aktar minn minuta għaw xorta numru ta' klim li jitkellmu. E, Pascal, il-Sunjur Portas, Kanal, Vicky Ford u Pauline Pasca. U Thomas Mann u U mbagħad Eh, jina, f'dak il-punt nixtieqna laqa l-lista tal-kallima għax inkella żgur li musa nispiċċaw laqas l 11 mela Van Giegel li jmiss fil-qosor. Nasib il-kollega tagħna mill-Lussemburgu għamel proposta kostruttiva ħafna qed jgħid li għandu jkollna interess komuni biex nollu l-profil ta' din il-kumitat kemm jista' jkun filgħoli u evidenti illi tkun tajnuna illi ikonna xi esperti uh, maġġuri hawnhekk. Ovvjament, uh, daw li jkunu jafu jitkellmu fuq l-ekonomija u l-kriżi. Il-membri membri bħal dawn zgur jollu l-profil ta' dan il-komitat u din il-proposta hija waħda kostruttiva li aħna lessini nappoġġawha, grazzi. Merci, Monsieur Grazzi ħafna, President, nifraħlek eh, tal-li ġejt elet pala ċer. U jina ħerqana ħafna li naħdem miegħek pala il-President iċ-ċer ta' dan il-komitat. U inti qed tgħidilna li għandna ċans li aħna naqsmu l-ħsibijiet, l-opinjonijiet tagħna eh, meta jsiru il-laqat tagħna anke fl-4 ta' Novembru li nkunu nistaw neżaminaw uh, x'inhuwa il-mandat uh, tagħna uh, dakinhar u jiena nkun kontenta li nagħmel dan. Issa b'mod mhux uffiċjali nixtieq xi ħaġa veloċament jiena nappoġġjak jekk forsi anka eh, jkonna komitat ċentifiku eh, permanenti li mur li in mill-prassi ġenerali li aħna għanna fej per eżemp forsi namlu eh, sejħa għal tender biex kunem dal grupp ta' esperti mill-universitajiet li kunu jistaw fil-ġejjini jgħinuna fil-analisi tagħna u dan imur li l-in mill- l-persuni amministrativi li soltu nużaw ikunu minn barra il-post. Na tkun differenti mill-li namlu il-soltu fil-komitati leġislativi permanenti imma minħabba din il-komitat, dan il-komitat għana li huwa speċifiku, u għafnih minħabba li għedin f'żmien speċifiku, u għatajab li kona eh, din dan il-komitat xentifiku li kun jistajajna f'dan il-xol tana. U kun Eh, jista' anka jaġixi b'mod trasparenti eh, fejn anka kulħadd ikun jista' jissieħeb jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu għal din il-fora. Grazzi ħafna. Dawn huma proposti interessanti ħafna u utli ħafna. U eh, naħseb illi forsi nkunu nistaw naqblu eh, fuq dak li għadek kem tinti eh, eh, u l-kellima l-oħra li tkellmu naqblek. Nkunu nistaw naħdmu anka fl-imkienu nasib istur xmit forsi ma femx għall-ewel xkienet il-proposta li qed issira. Euh, la façon dont le travail semble organisé. Et sur kanfan, nixtieq ngħid żewġ suġġerimenti. Aħna hawnhekk nafu li dinja tax-xogħol dwar finanzi, makroekonomija u l-aspett soċjali. Jiena naqbel ma dak li kienet jgħidu l-kollegi dan il-kumitat speċjali irid jagħmel bil-kontra. Ġifieri, jekk se nitkellmu dwar il-kriżi finanzjari, Irridu naraw li ma jkonniġ biss rappresentanti tal-finanza, tal-banek, tal-kummerċali, le, irrid ikonna eh, interventi minnaħa ta' soċjoloġi, per eżempju, tal-makroekonomisti. Kif ukoll esperti tal-qasam soċjali biex ikunu jistgħu jintervjenu dwar dan in-nuqqas ta' ugwaljanza. Dan mhux xogħol li jsir fil-kumitati permanenti. Grazzi. Jiena nemmen illi il-proposta kella lan illi tiżgura illi aħna naqsmu fl-imkien hawnhekk il-punt l tluq tagħna. U li aħna jkollna l-istess filosofija wara dan. Il-Kumitat Speċjali ma ġiex imwaqqaf biex ħares biss lejn kustjonijiet finanzjarji. Jiena naħseb illi din sen isuwa wkoll għall-ħidma tal-ġejjeni. Dak li nistgħu nagħmlu E, u għalli neħdu nota ta' dawn il-proposti. Il-kellim li jmiss is-sur Portas. Grazzi, ċer, jena ser nkun fil-qosor ukoll. Jena naħseb illi il-proposta mres għam soċjalisti hija ta' min jikkonsidra. Nirridu naraw nistawx eh, nwettquha għaliex Fl-istess waqt il-proposta tal-Onorevoli Kanfan titkellem dwar il-proċedura tal-ħidma tagħna u ddaħħal eh, ħafna taħlita sħiħa ta' għarfien, jina naħseb dan għandna bżonn palissa. Iżda l ewwel qabel kollox dan il-komitat li ktali li għandna bżonn huwa programmi ta' seduti ta' smieħ. U rridu wkoll niggarantixxu pluralità ta' punti di vista. Għalix nafu li dan huwa l-oriġni tal-natura tal tal-krizi li għanna bħalissa. Għalix jekk ma jkonniex diagnosi tajba, ovvjament ser tkun diffiċli li nikkuraw din il-krizi. Il-punt li għalix xtaqt namel u għadwar xi ħaġa illi inti forsi tista' taħseb dwara, Sur President. Il-kompitu tagħna, lan tagħna f'dan il-kumitat huwa illi nħarsu lej soluzzjoni strutturali fuq periodu ta' żmien medju, iżda fl-istess waqt għandna l-Kumitat Ekon li palissa qed iħares lejn il-pjan tal-kupru. Jgħat jaraw kol direttivi illi u kol u ma strutturali għal-ġejjeni u għedin jirregolamentaw dan. Għalek għanna ehm, dawn is-soluzzjonijiet tal perjodu qasir u dak fuq perjodu medju illi huma marbuta ma' xulxin. Naħseb irdu nasbu sew dwar dan. Eżis kollegi, għaddu kemmu salli l messaġġ illi l-interpreti ser jif u issa għallura rridu nkomplu bl inglis Jina fadalli erba kelli jema u jekk joġobkom tkellmu bl inglis Sur Kamal. I should, oh, I should have no problem with this, this request. <laughs> um, <laughs>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 Okay.